Eh, komunikawna il-tlet membri il-ġodda għall parlament Ewropew skont ir-regoli tal-proċedura eh, u għalhekk għandhom anke id-drittijiet eh, tagħhom illi jipparteċipaw fil-ħidma tal-Parlament Ewropew. Issa l-punt li jmiss huwa hija mistoqsija orali għall kummissjoni u għall kunsill fuq il-kummerċ illegali tal-annimali ta' kumpanija fl-Unjoni Ewropea.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 Eh, li nittama li nexxilna nilħqu konsens dwaru eh, hawnhekk. Mistoqsija orali għal kunsill u għal kummissjoni fuq dan is-suġġett. Din il-ħidma bdiet taħt il-mandat preċedenti u l-Parlament diġà eh, ressa riżoluzzjonijiet diversi, però l-klim mhumiex biżżejjed u anke t-test mhuwiex biżżejjed. Hemm bżonn illi nieħdu azzjoni u għalhekk jiena qed nappella lill-Kummissjoni u anke lill-Istati Membri biex naraw meta eh, aħna se jirnexxinna jkollna reazzjoni effiċjenti Kull min jagħti każ u jħobb l-annimali tiegħu huwa sensittiv għad-batija tagħhom hemm miljuni ta' nies u ta' konsumaturi li qed jiġu affettwati minn dan kollu. It-traffikanti illum il-ġurnata m'għandhomx ostakli, m'għandhomx limiti, jistgħu jitraffikaw Eh, dawn l-annimali għal beneficju finanzjarju tagħhom dan huwa tielet eh, negozju eh, illegali kbir fl-Ewropa. Għanna numru ta' dawk li bl-Ingliż jisejħu l-puppy mills fejn anebo koncept se dokonce předkládány Fej jamru il-klib f'kundizzjonijiet imwera. Ħafna drabi anka jinħolqu dokumenti folots u anka jintużaw ħafna mezzi illegali biex eh, anka nirriklamaw dawn eh, l-annimali biex nħajru n-nies sabiex jixtru il dawn il-tatas u dawn il klip Daw ħafna drabi jkunu nies li jridu eh, jixtru xi annimal malajr kemm jista' jkun jew inkella b'xi prezz iktar baxx, allura jaqgħu għal dawn l-affarijiet kollha. it-traffikanti illegali minkejja li għandna regoli stretti xorta jirnexxilhom isibu mezz ta' kif jabbużaw is-sistema u jużaw din is-sitwazzjoni għal benefiċċju eh, tagħhom. Ħafna drabi dawn l-annimali jew jiġu trattati ħażin jew minkella jkunu morda ħafna drabi anka pereżempju ma jkunx hemm antibiotiċi li tista anka eh, tfejja ċerta eh, mart jew inkella ma jingħatawx il-mediċina ta' prevenzjoni għal kwistjonijiet u għal mart li huma epidemiċi. Anka mart li jista' jaffettwa l bniedem jidher li kien hemm konfezzjoni ta' 30 persuna minn dawn l-epidemiji. Dan kollu hija jaffettwa s-suq intern anke l-ħarsien tal-konsumaturi għaliex ħafna drabi il-konsumaturi jixtru annimali traumatizzati li huma anke morda U għalhekk nappella lill-Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex iħejju strateġija u anke biex iħarsu lejn dak li qiegħed jiġri eh, online li jkun hemm kampanja fuq l-internet ukoll li toħloq kuxjenza u anke biex ikun hemm kontroll aħjar tal-beħ online ta' dawn l-annimali. Hemm bżonn illi nindirizzaw din il-pjaga li taraf fl unjoni Ewropea kollha u nifmu li din hija problema transkonfinali, din hija problema li taffettwa l-Unjoni Ewropea kollha, importanti li jkollna reġistrazzjoni u identifikazzjoni Ewropea tal dawn l-annimali b'mod armonizzat sabiex mhux biss ikonna l-annimali domestiċi li jkunu identifikati, ma anke dawk l-annimali li jgħixu barra, li jgħixu fit-toroq, anka dawk li batu minħabba il mota kif jiġu trasportati, kif jitamru, dawn il-ġriwi edin qegħdin ibatu kull sena u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm kontroll addizzjonali. Sfortunatament dawn il-kontrolli mhumiex biżejjed li għandna eh, bħalissa. Ħafna drabi il-vet ma jkunux jafu fuq dawn l-affarijiet u għalhekk iridu ntejbu s-sitwazzjoni jiena nixtieq nirringrazzjar il-kollegi tiegħi hemm ħafna eh, proposti importanti li jistgħu waslu għal progress fundamentali sabiex niġġieldu din il-problema dan il-kummerċ illegali u għalhekk għal darbohra nappella l-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jagħtu l-attenzjoni adattata għal din il-pjaga u anke jipproteġu li dawk li ma jistgħux jipproteġu lilhom infushom. Issa, Il-kellim illi jmiss hija l-Onorevoli Brinċa għall-Kunsill. Sinjuri, President, Komissjoni, fil-snin li għaddew dan il-kummerċ illegali kien sfida l-Istati membri, anka l autoritajt kompetenti tagħhom u anka kien ta' tħassib għaċ-ċittadini Ewropej. Dan l-abbuż tal-iskema tal-ivvjaġġar tal-annimali domestiċi u anka r riski kollha marbutin ma' dawn l-attivitajiet nafu illi dan jista' jkollu joħloq riskju mhux biss għas-saħħa taċ-ċittadini, manka l-benesseri tal-annimali. Is-sitwazzjoni għandha bżonn l-attenzjoni tagħna naqbel u jiena niżgura illi l-istati membri jafu biha din il-problema fl-2018 17 il-stat membru ipparteċipaw fi pjan ta' koordinazzjoni Ewropew fuq il-beħ online tal-annimali biex jitibu l-prassi f'dan il-qasam. Ħafna minn dawn l-annimali meta jimbiħu online dan il beħ ma kienx qed isir b'ċerta konformità u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm din l-identifikazzjoni, traċċabilità tal-annimali. Il-leġiżlazzjoni eżistenti eh, tindirizza biss l-annimali illi jivvjaġġaw minn stat membru għal ieħor biss li jiġu indirizzati minn din is-sistema jew kelma ta' jkun hemm importazzjoni ta' xi annimal lejn l-Unjoni Ewropea ir-rispett lejn regolamenti eżistenti hija priorità għall-istati membri. Infakkar wkoll illi minn mindu daħlet ir-regolament daħal ir-regolament il-ġir fuq il-kontrolli tal-annimali il-grupp ta' ħidma fil-Kunsill iddiskuta kif jista' jiġġieled din il-problema dan il-kummerċ illegali. U rajna kemm hija komplessa din il-problema u kemm hemm bżonn iktar kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kif ukoll l-istati membri differenti. Aħna qegħdin nistennew illi dawn id-diskussjonijiet ikomplu fil-grupp ta' ħidma anka ta' l-e-commerce anka e, fih dan il-grupp volontarju fuq il-benesseri tal-annimali illi huwa dedikat għal benesseri tal-annimali. Infakarkom ukoll fil-konklużjoni tal-Kunsil fuq il-benesseri tal-annimali li ħeġġeġ kemm il-Kummissjoni u anke l-Istati Membri sabiex ikomplu eh, jinfurzaw il-leġiżlazzjoni tal-benesseri tal-annimali. il kunsill jistiden ukoll li l-Kummissjoni biex eh, tivvaluta il-bżonn ta' forsi leġiżlazzjoni ġdida f'dan il-qasam. Grazzi ħafna issa. Il-Kummissjoni, il-Kummissarju Kirjakides. Uh, Grazzi, onorevoli membri. Din hija kwistjoni għal qalbi ħafna. Xi ħaġa li aħna pal Parlament impenjati illi nikkontrollaw u nwaqfu, però biex niggwidaw id-diskussjoni tagħna b'mod korrett irridu nibdew mill-fatt illi l-benesseri ta' dawn l-annimali fl-Unjoni Ewropea regolat fuq il-livell nazzjonali l-Istati membri għandhom kompetenza tagħhom għal dan it-tip ta' benesseri u għandhom responsabilità l-identifikazzjoni, reġistrazzjoni kif ukoll kondizzjonijiet ta' żamma u ċaqliq tal-annimali fit-territorju naturali tagħhom. Ir-regoli ikopru il-kummerċ transkonfinali fil qtates u l-klib u hemm regoli ċari għal movimenti kummerċali u non u jkopru l-annimali li ċaqallu fl-Unjoni Ewropea u dawk li jiġu lil lin mill-Unjoni Ewropea. Dawn ir-regoli huma mfassla biex jħarsu is-saħħa tal-annimali u jipprevjenu il-firxa tal-mar tal-annimali partikolarment ir-rabies biex bekk ma jkunx hemm tates u klib illi jitlu fl-Unjoni Ewropea mingħajr identifikazzjoni jew it il qim fejn ikun hemm il-kummerċ illegali dana mhux dovut għal nuqqas leġiżlazzjoni, iżda l-leġiżlazzjoni fis-seħ ma tkunx infurzata kif suppost mill-Istati membri u hemmhekk irridu ninvestu aktar enerġija. Dawn l-aħħar snin ippruvajna nsaħħu l-qafas legali u ngħinu l-Istati membri biex jindirizzaw il-kummerċ illegali. Il-liġi l-ġdida tas-saħħa tal-annimali tidħol fis-seħ fi frar 2021 se jagħmel bidliet importanti biex bekk ikun hemm reġistrazzjoni tal-postijiet kollha fejn jitamru dawn l-annimali u anki għaċċaqliq tal-klipu u l-tates bejn l-istati membri. Kun hemm obbligu fuq l-istati membri biex ikun hemm shelters fejn li ikun hemm iċċaqliq minnhom tal-klib tates lejn stati membri oħra biex bekk ikun hemm il-kontroll tal-kummerċ b'mod aħjar u aħna nħossu li dawn huma biżżejjed biex nindirizzaw il-kummerċ illegali, però mill-ġdid huwa essenzjali dawn ir-regoli jiġu applikati kif suppost u inforzati. u għalhekk aħna ħadna azzjoni f'diversi stati membri. L-ewwel il-pjan ta' koordinazzjoni għal beħ tal-klip tates dana sabiex l-istati membri jkollhom ukoll aktar arfin dwar dawn it-tip ta' prassi biex ikun hemm kontroll aktar effettiv tas-suq online. U mbagħad inizjattiva volontarja fil-qafas tal-pjattaforma tal-benesseri tal-annimali u l-benesseri tal-annimali domestiċi Dana jinvolvi l-atturi ewlenin kollha biex ikun hemm saħħa aħjar u nħarsu benesseri ta' dawn l-annimali. Hemm ukoll taħriġ għall awtoritajiet nazzjonali biex bekk ikun hemm inkoraġġiment ta' l-aqwa prassi għall-importazzjoni tal-klipotates l-iżvilupp ta' databases interkonnessi għax ħaġa nieqsa U naħseb din hija kwistjoni ta' proporzjonalità, nħossu li din ma tkunx proporzjonali mar riskju tal-annimali mingħajr ma jkollna indikazzjoni tal-valur miżjud. Madanakollu u nixtieq inkun ċara fuq dan il-punt se nimmu nagħmlu monitoraġġ tas-sitwazzjoni nkomplu naħdmu l-istati membri u l-atturi involuti biex naċċertaw li l-kummerċ illegali jitwaqqaf għal kollox. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Kummissarju. Mela issa l-ewwel round tal-kellima l-Onorevoli Mazilis għal PPE. Dekoju, ponja Pirmininke. Pirma jo passaw li nokaro meħati sunu. Grazzi, Signor President. Matul l-ewel gwerra dinija. Kien hemm soldat li beda n negozju tiegħu beda jikkummerċa l klieb Illum il-ġurnata l-klieb jixtru jinxtraw anki online, però ma nqisux ir-riski involuti. Għanna mart li joħolqu problemi, per eżempju anki il-virus il-ġdejt korona. Qegħdin ukoll nippruvaw nillimitaw il-firxa tal-rabies. U pereżempju fl-Olanda kien hemm każijiet ta' rabies. Tiddi oħra. f'kondizzjonijiet ta' li jkun hemm fit trasport għal dawn l-annimali domestiċi. Dawn huma meqjusa bħala prodotti, però dawn huma ehm, kreaturi li għandhom il-ħajja tagħhom u allura rridu niffokaw aktar fuq il-benesseri tagħhom u l-protezzjoni tal-konsumaturi. Ir-reġistrazzjoni tal-klib tates fl-Unjoni Ewropea tista' twieġeb għal dawn il-problemi. Mhux l-ewwel darba li nsemmi in nuqqas ta' riċerka xjentifika ta' il-qasam. Għanna naċċertaw illi ikun hemm aktar sanzjonijiet fil-każ tal- kummerċ illeċitu. Grazzi l-Onorevoli Xpurek għal SND. Thank you, Madam Chair. Each year, a significant number of companion animals is illegal għanna numru ta' dejjem jikber ta' annimali li qegħdin jiġu wkoll mibjuha b'dan il-mod illegali għaliex dawn jiġu trasportati madwar l-Unjoni Ewropea mingħajr ikel, mingħajr ilma. Marrux nifukaw biss fuq il-benesseri, però anki fuq is-saħħa pubblika u l-protezzjoni tal-konsumaturi. Irridu sanzjonijiet b'saħħithom għal min jittraffika u anki rekwiżiti aktar stretti għall benessri tal-annimali taħriġ għall infurzar tal-liġi biex bekk ikun hemm reazzjoni aħjar f'każijiet speċifiċi fir-rigward tal-kummerċ illegali. Aħna nitolbu lill kummissjoni tadotta regoli aktar stretti dwar l-identifikazzjoni u reġistrazzjoni tal-klipultates u reġistrazzjoni kif ukoll il-liċenzjar ta' dawk li jagħmlu u dawk li jbijaw sistema ta' reġistrazzjoni trid tkun waħda interkonnessa fost istati membri biex bekk ikun hemm regolamentazzjoni tal-kummerċ għaliex 80% tal-kummerċ isir online. Fl-aħħar mhux lanqas aktar kampanji ta' tarif jridu jitwasslu biex naġġornaw lill ċittadini dwar effetti negattivi tal-kummerċ illegali ta' dawn l-annimali u l-importanza ta' xiri ta' annimali tal-kumpaniji li jitamru li jiġu mrobbija u jiġu wkoll mibjuwa b'mod responsabli fejn ikun hemm rispett tal-benesseri tagħhom. Nitolbu lill istati membri iwettqu aktar kampanji ta' informazzjoni biex jinkoraġġixxu l-adozzjoni aktar mix-xiri jekk aktar nies jadottaw aktar milli jixtru jew minn tal-inqas jagħmlu aktar riċerka fuq dawk li bjaw l-annimali, naraw illi dan in-negozju ftit jibda jonqos grazzi. Grazzi ħafna u issa nkomplu l-Onrevoli Hoysik għal Renew Europe. Signora President, Kummissarju Presidenza. Mela, mit elf ġeru, dik istima ta' numru ta' annimali li jiġu esportati mill pajjiżi Hija stima biss għaliex il-maġġor parti ta' din il-ħaġa hija eh, tikkostitwixxi kummerċ illegali. Dana mhux huwa eh, xaġa ħażina għal klipu ta' biss u għal benessri tagħhom, però hija parti mill-kriminalità organizzata. Jiena rajt dawn l-affarijiet bajnejja fejn għanna persuni li edin ibijaw mux biss id-drogi u l-armi, iżda anki il-klipotates. Umbat hija problema għas-saħħa tal-bnedmin ukoll. U għandna fenomenu ġdid li issa qed jiddomina l-kummerċ, l-online platforms, pjattaformi online. U dan jwassal għal aktar problemi u allura il-Kummissjoni Ewropea trid iżżid l-isforzi tagħha biex tassew twassal għal linji gwidi ċara ċari għal reġistrazzjoni tal-annimali madwar l-Ewropa biex bekk l-Istati membri tassew jibdew jimplementaw u jinforzaw ir-regolamenti li għandna partikolarment dawk brabta mal-banissir tal-annimali għaliex qudiemna għandna kriżi u neħtieġu bekk azzjoni u mhux aktar kliem grazzi. Grazzi ħafna. U issa nkomplu l-Onorevoli Dreosto għal ID. Il-kummerċ legali tal-annimali ma jridx ikompli jistana l-kriminalità organizzata u biex bekk indajfu l benessri tal-annimali. Fl-Italja, aktar minn 400.000 eh, annimal jiġu traffikati U dan l-aħħar il-Pulizija Taljana fil Venezia u ukoll sabet dawn l-annimali li ġejjin mill-Ewropa tal-Vant u dawna jiġu mifruda minn ommhom qabel ma jkun hemm sar il-waqt. U allura qegħdin naraw illi irridu b'xi mod inżidu s-sanzjonijiet biex inwaqfu dan il-kummerċ illegali u bekk irridu nosservaw ir regolament, però hemm bżonn ukoll il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali tal-Istati membri biex niġġieldu dan it-traffiku illegali li qed jagħmel ħafna sara lilna però bekk l-annimali li huma l-qalbna wkoll qed ibatu ħafna. Grazzi ħafna. Se nkomplu bl-Onorevoli Guerreiro għal ħodor. Grazzi, President Fis-Serbja, bulldog Franċiż eh, ma tantx jiswa flus għaliex hemm mijiet u mijiet aktar u forsi anki eluf fil-pajjiżi tal-Tramuntana għaliex hemm sfruttament sħiħ ta' dawn l-annimali fuq il-suq illegali. U l-proċess kollu kemmu huwa possibbli minħabba n-nuqqas ta' reġistrazzjoni għal dawk li jagħmlu l-annimali. U allura dawn l-annimali qed jiġu trasportati b'mod illegali u b'hekk l-istati membri jridu jiggarantixxu ir-reġistrazzjoni tal-annimali ta' kumpanija kollha u dan kollu jaħdem biss jekk id-databases nazzjonali jkunu interoperabbli. Inkella il-Liġi Nazzjonali weħeda se tfalli. Grazzi ħafna unkomplu issa l-Onorevoli Hazekamp għal Grupp GUE. Grazzi, President. L-annimali jagħtuna ħafna mumenti zbieħ iżda dawna jistaw kol ibbatu ħafna għalix eh, faċilment tista tixtrihom, faċilment tista tiddisponi minnhom dawn jiġu maltrattati u fl-Irlanda il klieb jingħataw eh, l-steroids biex bekk ikun jistgħu jipparteċipaw fil-tlielaq u anki l klip tal-kaċċa fi Spanja. jitalqu mas siġar meta ma jkollhom bżonna aktar. il-klieb il li jkunu qegħdin fit-toroq dawn jinqatlu wkoll b'mod diżuman jiġu mutilati jew inkella hemm prassi wkoll illi ta' tisiżżar jinqatlu wkoll u bekk ikun hemm mbagħad l-isfruttament tal-annimali anki biex xiri fuq l-internet. Dan il-kummerċ allura irid ikun projbit il-tatels u l-klib kollha jridu jiġu rreġistrati u jkun hemm kontrolli aktar riġidi biex ma jkunx hemm lanqas falsifikazzjoni tad-dokumentazzjoni tagħhom. U rridu nwaqfu t tbatija tal-annimali u nwaqfu l-attività kriminali l-Onorevoli Evi għal non iskritti. Grazzi President. Min jixtri ġeru ma jridx jiffinanzja l kriminalità organizzata fl-Ewropa qabel għandna t traffiku tal-armi u tad droga biss. Min jixtri kelb ma jridx illi eluf ta' tates u klieb jkunu f'sitwazzjoni fejn ikollhom jivvjaġġaw weħedhom fejn nofsom biss jaslu ħajjin fid-destinazzjoni tagħhom, però dak li qed jiġri fil-fatt f'ħafna pajjiżi Ewropej, ħafna ċittadini ma jafux dwarhom dawn l-affarijiet u jixtru meta jaraw affarijiet online. Dana kollu jrid jieqaf għaliex is-sitwazzjoni ħarġet minn kull kontroll. Irridu sistema ta' identifikazzjoni u reġistrazzjoni armonizzata fuq livell Ewropew biex bekk ikonna l-ħolqien ta' databases nazzjonali li jkunu interkonnessi fost bejniethom biex bekk ikonna traċċibilità sħiħa ta' dawn l-annimali. Kif ukoll irridu nżidu s-sanzjonijiet u l-kontrolli nikkastigaw severiment mhux biss min jitraffika iżda anki l-veterinari u dawk li huma kompliċi f'dawn it-tipi ta' negozji. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Arimont. Grazzi, Signora President, kollegi, Kummissarju rappreżentanza tal-Kolt Kunsill. Iva, il-klip tates huma l-ħbib fidili tagħna. Jiena ngħix frazzett, trabbejt frazzett fejn il-ħin kollu kelli kuntatt mal-annimali. Iżda, il-klieb tates fl-Ewropa mhux qed jiġu trattati kif suppost. Il-kummerċ isir f'kundizzjonijiet mill-ar u jiffrankaw fuq il-benesseri u s-saħħa tal-annimali biex ikun hemm aktar profitti. Irridu nagħmlu xi ħaġa issa. Qed nipproponi bekk illi il-kontrolli fl-istati membri ikunu aktar intensivi dik hija kompetenza tal stati membri, iva naf eh, li di mhix kompetenza tal-Konsillu tal-Kommissjoni, iżda rridu standards uniċi u anki sistema ta' reġistrazzjoni u databases iktar konnessi biex anki jkollna l kummerċ regolarizzat fuq l-internet, miżuri li huma disponibbli nazzjonalment fejn ikun hemm reġistrazzjoni online. Jekk din issir fuq livell Ewropej, allura nkun qed ngħinu l ħbib tagħna annimali. Grazzi. Issa jmiss lill-Onorevoli Kjudaru. Grazzi, President. Is-sitwazzjoni hija gravi meta aħna nikkonsidraw kif huma l-affarijiet. Jiena nista' ngħidilkom illi il-ħajja ta' kull kreatura titrid ħares. Għanna bżonn miżuri aktar ħoroġ. Ir-Rumanija ppreżentat proġett fil-Parlament biex bekk naraw illi jkun hemm kastig xira għal dawk li jittraffika l-annimali. Irridu nikkondannaw dan il-kummerċ illegali u mbagħad hemm is-saħħa pubblika meta naħsbu anki dwar il-mart infettiv. Nitkellmu ħafna dwar il-coronavirus il-ġdid, però hemm tliet affarijiet li rridu nagħmlu jekk irridu tassew leġislazzjoni Ewropea. Irrid ikollna aktar kastigi ħorox għal min iwettaq reati u mbagħad naraw illi dejjem bħala Unjoni Ewropea nipproteġu l ħajja ta' dawn l-annimali. Grazzi ħafna u nkomplu bid-dibattitu l-Onorevoli Hutema. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President, Kommissarju rappresentant tal-Komissjoni niftakar ta' kont żgħir kont lajt ġeru l-isbaħ rigal ta' ħajti u għex ħajja eh, sabiħa ħafna magħna, però mhux dejjem jġrijek għal ħafna annimali tal-kumpanija, hija skandlu din, traġa ta' skandlu. Għaliex ħafna drabi dawn l-annimali jivvjaġġaw f'kundizzjonijiet mill-lar ħafna ma jitħallewx ma l-ommijiet tagħhom u jiġu maltrattati, jimirdu u anki saħansitra jmutu fit-trasport ikun għadhom tant. Din hija xi ħaġa mhux aċċettabbli għaliex eh, jwassal għal ħafna sofferenza. it traffiku legali tal-klipultates irrid jitwaqqaf mhix xi ħaġa li għandna nittolleraw fl-Unjoni Ewropea. Nitlob il-Kummissjoni tagħmel intervent biex tikkontrollaw b'mod serju din il-prassi. Grazzi l-Onorevoli Metz. Merci Madame la Présidente. Chaque année Grazzi Signora President ta' kull sena eluf ta' annimali domestiċi jiġu traffikati legalment fl-Unjoni Ewropea. Dawn l-annimali ma jingħatawx biżejjed ikel, jiġu separati minn omhom, ma jingħatawx kura u mbagħad jiġu mibjewajn jinbijaw legalment fl-Ewropa. Hija kwistjoni ta' saħħa pubblika wkoll protezzjoni tal-konsumaturi dawn l-annimali ħafna drabi għandhom mart illi jista' jinfirex u l konsumaturi ma jkunux jafu illi jistgħu jiġu faċċati ma' ta' sew morta kontijiet li jridu jitħallsu mbagħad is-sitwazzjoni ma tkunx mill-isbaħ. Bekk irridu naraw li jkollna traċċabilità, naraw li jkollna sistema organizzata reġistrazzjoni u mbagħad irridu ntemmu il-pubbliċità illegali online ta' dan il-kummerċ u mbagħad irridu wkoll identifikazzjoni sistematika ta' min ibih u raba punt kooperazzjoni bejn l-istati membri biex inwaqfu dan it-traffikar. Dawn huma miżuri indispensabbli biex niġġieldu dawn in-networks kriminali. Grazzi ħafna. Issa jmiss lil Komin i e. Oliveris. Grazzi, Signora President Regolament 576-2013 kien regolament li foka fuq eh, dawn it-tipi ta' annimali. It-traffikar ta' illegali tal-annimali jmur kontra dan ir regolament għaliex qegħdin ukoll nirreferu għal prassi ħażina fil-kummerċ. U allura l-implementazzjoni tal-regolamentazzjoni u sanzjonijiet għal dawk involuti fit-traffikar. Dawna mhumiex qegħdin jaħdmu u m'għandniex identifikazzjoni reġistrazzjoni kif suppost madwar l-Unjoni Ewropea. Irdu kunem u kol kooperazzjoni aħjar bejn l-autoritajt doganali, ma nix ninsew u kol illi il-benessri tal-annimali għandu rabta kbira ma l-benessri tal-annimali u tal-mux tal-bis tal-annimali tal-bnedmin. U għavlura jek l-annimali jivjaġġar minar it-tilqim meħtieġa jista' jkun hemm it-trasmissjoni ta' mart il-protezzjoni tal-annimali wassalna l-soċjetà aktar umana. Grazzi ħafna l-Onorevoli Glavak. Grazzi ħafna, Signora President. Fuq medja, fuq bażi ta' xar fl-Unjoni Ewropea, 46.000 kelb jiġu eh, mibjuwa. Ħafna minnhom ma jkollhomx il-vaċċini eh, neċessarji, l-oriġini mhumiex magħrufin, ħafna minn dawn l-annimali mutu wara l-bejħ Allura eh, dan il-kummerċ illeċitu ta' dan l-annimali huwa l-aħjar kummerċ fid-dinja wara l-armi u drogi. Fostom l-annimali Eh, u ma ta' teddida fuq il-saxħa tal-bnidem u l-protezzjoni tal-konsumaturi. Allura, protezzjoni u reġistrazzjoni ta' dawn l-annimali huma bażi tal-ġlida kontra dil-koda kummerċu leċitu. mid deċizjoni ta' Diċembru eh, li għadu l-Kunsil talab l-Kommissjoni eh, biex naraw il-bżon tal-leġislazzjoni ġdida fuq il-benessri tal-annimali Eh, fil-Kroazja għanna diġa eh, din it-tip ta' leġislazzjoni eżistenti u eżis kollegi din id-data, din id-data hija neċessarju rridu nbidlu regoli. Grazie inkomplu bil-proċedura. KHDI għandi żewġ eh, talbiet tal-KHDI l għurru nista' naċċettom mitnej. Anzi, skużante, il-President it-tortijaj. bil għan kompli, tgħid il-President. Għatanna L-Onorevoli Adinofli, eh, jekk joġbok, skużani, insejtek. Grazie Presidente. Grazie ħafna, Signora Presidente Ziz kollegi, artiklu 13 ta' Trattat ta' Lisbona jgħid li l-annimali huma eh, esseri u li rridu jiġu eh, trattati sew u rridu nieħdu xsibom. Iżda llum il-ġurnata eh, nħarsu għom bħala oġġetti, il-kummerċ ta' eh, eh, pets bil-annimali, papi zzar li jiddaħlu fil bħala bagalja kważi kważi u jinbijaw f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea ibatu minn trauma psikoloġika u fizika Eh, ħafna ċittadini Ewropej li qed jitrasportaw eh, l-animal tagħhom eh, huwa kważi impossibbli. Mhux kull kumpaniji tal-ajru jippermettu lin nies biex jivvjaġġaw mal-annimali u dawk li jippermettu jimponu limiti f'termini ta' numri li huma disponibbli ġol kabina u l-bqija tal-annimali jiġu uh, trasportati taħt l-ajruplan bħal prodotti oħra uh, inanimi. Allora nassiguraw li, irridu nassiguraw li dawn jivvjaġġaw b'mod uh, denju u regoli rriġu adottati mhux mibdula. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela għal darboħra, skużani, tgħid il-President tal-li ma lekx. Mela issa naddu għal proċedura KHDI nista' naċċetta żewġ tal-biet u nibda l KHDI bil-kollega l-Onorevoli Pospisil, jekk joġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Komissarju, inti fl-introduzzjoni tiegħek kett eh, illi l-kummerċ il illegali rigward tal-annimali huwa ta' tħassib l istati membri. Dan mhuwiex ġust fl-opinjoni tiegħi qed nippruvaw nintroduċu verżjoni aktar restringenti tal-kodiċi kriminali biex nissanzjonaw il-puppy mills. U dan huwa ċar li l-istati membri ma jistawx jisolvu dil problema waħidhom. Qed nitkellmu dwar kummerċ illegali, internazzjonali, attività kriminali e, fejn hemm e, mijiet ta' eluf ta' annimali involuti li jbatu U l-istituzzjonijiet Ewropej, speċjalment il-Kummissjoni, trid tipprepara miżuri effettivi eh, mingħajrhom l-Istati membri ma jistgħux jagħmlu id-dmirijiet tagħhom iridux jew le. Allura nixtieq inħeġġiġkom biex eh, tindirizzaw dil problema l-introduzzjoni tiegħek kienet waħda li kienet qed tevadi ħafna kwistjonijiet qed nitkellmu dwar kriminalità illi twassal ukoll għal telf f'termini ta' taxxa u eh, dbatija tal-annimali. Grazzi. Grazzi, eh, l-Onorevoli Ostrovicis. Signora President, Commissario, l-Europa projbiet l-kummerċ tal-iskjavitu ħafna ħafna snin ilu. Iżda issa fil-seklu 21 ma nistawx niprovdu kondizjonijiet adegwati għal l-annimali ħbib tagħna. L-Unjoni Ewropea rnexxila toħloq standard ekonomija eh, ta' kwalità għolja ħafna b'innovazzjoni, però għanna nuqqas ta' rieda politika u seta biex nistabilixxu l-identifikazzjoni u reġistrazzjoni eh, ta' dawn l-annimali. Et nitkellmu bikborija dwar il-kizbiet tagħna iżda qatt m'għandniex database uniku f'dan il-qasam. Qed nirriskjaw il-benessri tal-annimali ħbib tagħna u nirriskjaw ukoll il-riskju għal teddida eh, tas-saħħa għal konsumatur. Il-Kummissjoni Ewropea trid tieħu azzjoni immedjatament biex issaħħaħ il-benestri tal-annimali u rridu nwaqfu dan il-skjavitu eh, modern darba dejjem. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa permetti li naddu għal Kummissarju Kirjakides. Jek joġba, Kummissarju. Thank you, President. I'd like to thank you all for this uh, important debate. Grazie ħafna, ringrazzjakom ħafna tal-dibattitu importanti ħafni, ħafna eh, smajtkom eh, bil- uh, reqqa. U dak li mannix mandiċ għalfejn nisma aktar huwa eh, dak li għandi naħdem iktar. Għandi jina nħob l-annimali għandi kelpjena u dak li li naħdem fuq u eh, f'termini ta' online irrid nammetti li naqsam ma'kom naqbel ma'kom li dak ħafna minn dak li qed naraw madwarna huwa estremament eh, ta' diqa u kważi kważi xokkanti. Allora ma ntkomx għalfejn tikkonvinċewni li tikkonvinċuni li qatt irid isir ħafna. Eh, Il-Komissjoni u jina personalment jina impenjata biex nsib modi ta' kif nistaw eh, intemmu e, il-kummerċ illegali tal-annimali tal-klipotatizmu partikolari. Nemmen il-liġi ġdida ta' drittijiet tal-annimali se nirizza ħafna mdaw il-kwistjonijiet titkellem u għanda leġizlazzjoni eh, vinkolanti propju fuq il-kummerċ ta' daw l-annimali u issa għanna Jekk mhux il-miżuri neċessarji kollha ħafna mill-lodda biex ngħinu lill istati membri biex jipprevjenu dan it-tip ta' prattika inaċċettabbli. Iżda huwa importanti wkoll irridu ninfurzaw il-liġijiet. Naħseb kollha kemm aħna rridu nifmu li dawn il-liġijiet mhux qed jiġu infurzati l-stakeholders kollha għandhom rwol importanti f'dan f'dawn il-lini gwida li għadhom qed jiżviluppaw u jiena kont interessata ħafna u naqbel ukoll illi eh, rridu inqajmu aktar kuxjenza b'kampanji. Il-regolament l-ġdid tal-kontroll joħlo ehm, jati multi biex propi ġindirizzati l-beħa online u għet naħdmu fl-imkien Minajr il-ħidma fl-imkien ma nistawx nwaqfu dan il-kummerċ. U xi ħaġa li teddet eh, il-suq intern kif ukoll il-benessri eh, u s-saħħa tal-konsumaturi u il-benessri tal-annimali. Jina sen nistudja dan aktar birra u nara kif eh, il-liġijiet sejġu implementanti marbuta ma drittijiet ta' daw l-annimali u biex nimxu l Grazzi ħafna, grazzi kummissarju. U biex nikkonkludi Dwar rappresentant tal-Konsil, l-Onorevoli Xek, Members, Grazie ħafna, onorevoli membri. Jena biex nikonkludi li ringrazzjakom ta' dan id-dibattitu utli li affettwa drittijiet tal-konsumaturi kif ukoll is-suq internu anke l-benesseri tal-annimali. Din hija kwistjoni importanti li tiġi indirizzata mill-Istati membri l-awtoritajiet kompetenti li ħafna drabi huma responsabbli biex jiżguraw flimkien mal- kommissjoni biex eh, jinfurzaw eh, din il-leġizlazzjoni. Il-kontribut dwar il-benessere ta' l-annimali huwa importanti ħafna f'dan il-qasam aħna ħerqanin għal diskussjoni illi sassir fih dan il-pjattaforma Ewropea fil-xhur illi ġejjin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. B'dan il-mod issa nista' ntemm dan il-punt u għandna riżoluzzjoni illi nivvotaw fuq għada. Is-sessjoni hija tkompli għada mill-9 ta' filgħodu l-aġenda sa tkun ippubblikata, anzi diġà ippubblikata fuq is-sit elettroniku tal-Parlament Ewropew tistgħu tarawha hemmhekk lejli tajjeb. U narawkom għada.